Is fuq l-agenda tagħna hija stqarrija ta' drittijiet drittijiet tal-bniedem fl-Iran huwa l-Kummissarju Ċolos. Signora President, membri onorevoli ta' dan il-Parlament, bħala peress li Signora Ashton ma tistax tkun mana, jiena se nipprezenta għannom tal-Kommissjoni l-istqarrija li ġejja. Is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-medem fl-Iran hija huwa suġġett li jħassibna ħafna f'dawn l-aħħar xhur is-Sinjura Ashton u s-servizzi tagħha kemm il-darba tkellmu fuq il-ksur ta' drittijiet tal-medem f'dan il-pajjiż ħafna minnkom għamlu l-istess Huwa indispensabbli illi aħna inkomplu nitkellmu kontra dawn il-prattiċi uh, inumani illi għadhom għaddejjin fil pajjiż fl iran dikjerazzjoni tal-Unjoni Ewropea li ġħarġet f'Ġunju li għadda talbet lil l-Iran biex tħares il-libertà tal-espressjoni tal tal-espressjoni u li tara li ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontra il-minoranzi kemm jekk huma etniċi jew anki kontra in-nisa. Skien hemm ħafna dikjarazzjonijiet oħra li ħarġu mill-Unjoni Ewropea din is-sena. L-Unjoni Ewropea ma mhix qed titlob iktar mill-Iran milli titlob minn pajjiżi oħrajn. Aħna nixtiequ illi Eh, l-autoritajiet iranjani kemm b'mod pubbliku u anke b'mod eh, konfidenzjali permezz ta' rappreżentazzjonijiet diplomatiċi tagħhom biex jirrispettaw iċ-ċittadini tagħhom kif ukoll wara kollox eh, impenjaw ruħom illi jagħmlu l-awtoritajiet ta' kolli għandu x'jaqsam ma' dritt ċivili u drittijiet tal-bniedem. Eh, Sinjura Ashton tat ħafna attenzjoni l-situazzjoni ta' Sinjura Sakineh Mohammadi Astjani eh, fl-ulju li għadda, eh, Sinjura Ashton talbet mod ċar l-autoritajiet eh, fl-Iran biex jeħilsu l-Sinjura Mohammadi biex ma jkomplux laqas jiksru il-drittijiet tal-bniedem u dan huwa f'pajjiż fejn sfortunatament il-pena tal-mewt għada legali. Dan il-punt tqajjem ukoll minn bosta uh, rotot diplomatiċi il-tħaġġir hija xi ħaġa hija prattika illi trid tieqaf L-Unjoni Ewropea u koll semmiet u tkelmet fl-imkien mal-gvern tal-Iran eh, dwar il-kas ta' Sinjura Muhammadi Ashtiani li spiċċat f'dan l-inkwit waqt protesta u dimostrazzjoni s sinjura Muhammadi miex uh, eh, iranjana u għanda dritt li kolla smieħ trasparenti u demokratiku u għanda kolla dritt u koll li kolla assistenza konsolari u ġuridika. Aħna sen komplu nsegwu il-kas ta' Sinjura Muhammadi mill-qrib ħafna u sen nużaw il-possibiltajiet kolla diplomatiċi li għanna L-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha se jkomplu jikkondannaw il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fl-Iran. Idumu kemm idumu daw kemm permezz ta' uh, kuntatti bilaterali, multilaterali jew b'kull mezz possibbli ieħor. Grazzi ħafna issa għannom tal-gruppi nisimaw minnanti s-Sinjura Angelili għal żewġ minuti. Grazzi. Signora President. Tortura minn kull tip li eh, jiksru b'mod brutali, b'mod fondamentali drittijiet tal-bniedem memx klim biex wieħed jikkumenta fuq din il-vjolenza jekk mhux il-klim ta' Sinjura Sakineh, nikwota minn itra tagħha spiss bil-lejl tajt is-Sinjur Sakineh qabel ma norqot nistaqsi imma kif jagħmlu biex iħejju ruhom biex ħaġruni biex jimmiraw lejn wiċċi u lejn idejja mbagħad tagħmel appell. Najt li d-dinja kollha nibża li, nibża mill-mewt jiena aqbżu għalija kulħadd għandu jagħti widen għal dan l-appell. Signora Sakineh m'għandix titħalla waħedha għandha ssir il-bandiera tagħna, l-bandiera ta' drittijiet tal-bniedem fl-Iran, il-komunità internazzjonali għandha titlob illi din l-eżekuzzjoni ma ssirx irritu konna l-kuraġġ li ngħidu li aħna l lesti wkoll illi eh, nwaqfu relazzjonijiet diplomatiċi għaliex fuq id-drittijiet tal mide wieħed ma jistax jingħataw ehm, ma nistawx namlu kompromessi mimma jgħid xejn jgħat jaqbel ma dak l-affarijiet faħxija li qegħdin isiru. Irridu nitkellmu wkoll u nikkomunikaw ma' dik l-opinjoni pubblika li għandha tant bżonn tal-appoġġ tagħna għal dak ir-raġim ukoll li huwa bbażat fuq il-biża fuq ir-repressjoni fuq il-ksur tal-libertà jiet u ta' drittijiet fondamentali aħna lil dak ir-reġim minn din il-Kamra tal-Parlament irridu ngħidulhom b'mod ċar u tont illi aħna eh, nħossuna kollha fil posta sakinek. Herzlichen Dank. Grazzi ħafna. Issa Soċjalisti Demokratiċi is-Sinjura Munjes de Urkiza minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-adulterju, l-omosessualità u demonstrazzjonijiet paċifiċi huma tlet reati li qed tiġi akkużata li, li wetqet din il- din il-mara sakine Muhammadi fl-Iran. Kulħadd għandu jkollu id-dritt għal protezzjoni ta' gruppi internazzjonali illi jaqbżu għalihom. Xuħut minn dawn il-persuni huma taħt l-età aħna ma nqissux eh, din l-imġiba bħala rejat, anzi dan huwa ksur tal-libertajiet fondamentali. U aħna qed nagħmlu dan l-appell toqtlux l sakineħ u laqas il tnejn minnis l-oħra miżmuma magħha. Hemm bżonn li jkun hemm studju legali għandu jkun hemm moratorium fuq il-pena tal-mewt u għandu jieqaf ukoll il-tħaġġir fl-Iran anke il-ġnus maquda qalu dan li la uh, attenta dwar is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fl-Iran. U din hija xi ħaġa li jekk ikomplu jġibu ruħhom b'dan il-mod l-awtoritajiet Iranjani għandhom ukoll jiffaċċaw il-konsegwenzi. hemm ħafna repressjoni u ħafna repressjoni tal-gruppi li ġildu favur id-drittijiet tal-bniedem għalhekk aħna nitolbu li jkun hemm jittieħdu miżuri addizzjonali biex ikunu mħarsa l-persuni li jġildu favur id-drittijiet tal bnidem fl-Iran. Grazzi ħafna għal grupp għalde il sinjura Xalk għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju, Eżis, kollegi, drittijiet tal-bniedem fl-Iran Eh, Jeffetwawna mhux biss għaliex dawn huma eh, valuri tagħna mhux biss għax aħna kontra il-pena tal-mewt imma għax aħna nafu eh, illi hemm persuni wara l-istatistika fl-2009 inqatlu iktar minn 300 ruħ fl-Iran dawn l-aħħar ġimat kien hemm dibattitu fuq il-drittijiet tal-bniedem fl-Iran għaliex hemm ċittadina Olandiża li hija maqbuda fil-ħabs u miżmuma fil-ħabs hemmhekk u diplomatiċi eh, eh, Olandiżi ma setgħux jitkellmu magħha u laqqas l-avukati tagħha. Aħna dejjem eh, għandna kuntatti mal-ħabsijiet ikunu fejn ikunu madwar id-dinja u l drittijiet tal-bniedem għandhom ikunu iktar fuq il-qoċċata qċata tal tax-xogħol tagħna. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar persuni illi anki jekk għadhom ħajjin xorta ħajjithom spiċċat. Zara u Sakineħ mhumiex differenti minn eluf ta' priġunieri fl-Iran illi forsi ma nafux xisimhom imma li xorta qegħdin ibatu bħalhom hemm bżonn illi naraw illi iċ-ċittadini tagħna illi huma ikunu imħarsa l-ġustizzja u s-sigurtà huma żewġ uċuħ tal-istess munita. Ma nistawx inħallu lin-nies illi pereżempju il- mm, li għal u tfal bżonni li jkun hemm konsegwenzi. id-drittijiet tal-bniedem u libertajiet fondamentali jekk dan ma jkunux rispettati hemm bżonn li jkun hemm konsegwenzi ħorox kontra tagħhom. Frau Barbara Lochbieler für drei Minuten. Frau Vorsitzende, zum Hintergrund der anstehenden Grazie ħafna Sinjura President, aħna diġà tkellimna fuq is-sitwazzjoni ta' dawn iż-żewġ nisa, jiena nixtieq ngħid li fl-Iran stess hemm moviment minn ċertu attivisti li qegħdin jippruvaw iwaqfu din il-prattika orribbli ta' tortura. U dan inbeda dan il-moviment minħabba dawn l-azzjonijiet. U għandna l-każ ta' Jatola Sarawdi illi kellna eh, il-każ fis-sena 2002 u fis-sena 2008 ukoll. Aħna nafu illi kien hemm bċertu deċiżjonijiet fil-qrati li waslu għal kundanna u aħna nafu li f'ġunju tas-sena li għaddiet ukoll tneħħa l-artiklu kontra tħaġġir u dan l-artiklu kien reġa' diskuss fil-Parlament. Din il-proposta però hemm bżonn li tkun appoġġata il-Konsill irid janalizza l-artikli però mbagħad id-deċiżjoni ħarja ma tittieħidx minn hemmhekk u aħna rridu naraw jekk il fil-fatt dan l-artiklu ta' tħaġġi jistax jibqa' waqqaf kif nu bħalissa minħabba li jista' jkun deċiż li jerġa' jkun introdott dan l-artiklu fil-leġiżlazzjoni fl-Iran. U rridu naraw illi nappellaw ukoll għal l-Parlament fl-Iran u naraw ukoll nieħdu konsiderazzjoni l-każ ta' Sinjura Xtjani jiena naħseb li jista' jkun illi din il-mara ma tkunx imħaġġra u jista' jkun illi minħabba illi hija suspettata eh, illi hija involuta fil-qtil tal-raġel tagħha Nista' jkun li jeħed tkun ikkandannata għal mewtina naħseb li importanti ħafna illi nħeġġu li l-każ tagħha jkun analizzat tajjeb u hija ħaġa tajba li l-Viċi President tal-Kummissjoni is-Sinjur Kummissarju Ashton talbet sabiex jiġri dan. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sa ngħaddu għas-sur tagħna għal żewġ minuti. Grazzi ħafna ħna nafu li f'dan ir-reġim l-autoritajiet tal-Iran ħafna drabi kondannaw zazah u tfal ukoll li jagħmlu ċertu reati anke meta kienu tfal u din il-mara Sinjura Xtjani edha edha medda li tkun imħaġġa minħabba Meħabba reat minuri jena naħseb illi anka għanna ċertu kazijiet u koll ta' tifel ta' 18 sena li jgħat ikkundanat minħabba anka kazijiet ta' omosessualità. U Mohamed Mustafi Palessa jgħat jinħabba minħabba li ħanħarġ arrest, mandat tal-arrest fuq il-kas ta' Sinjura Xtjani, il-fatt li i kienet kundannata minħabba l-adulterju. Minkejja l-fatt li kien hemm każ ta' eh, xi żball fl-identità u issa hija akkużata illi jiena kienet involuta f'każ ta' qtil u hi kienet sfurzata li tammetti li hija kellha x'taqsam f'dan il-każ. Jiena nixtieq nappellaw għar-rekord tal-drittijiet tal-bniedem kif għamilna fil-każ tal-armi nukleari fl-Iran u fil-każ tal-Iżrael u aħna għandna wkoll issa il-każ ta' Sinjura Bahrani li hija Olandiża u kienet arrestata fl-Iran, jiena naħseb li għandna dritt li hekk nappellaw lill-President tal-Iran sabiex ikun daqsxejn joqgħod daċe iktar attentu iħenna l dawn il nis Grazzafna sanaddu. Asinjura ah, ħina. Għal minuta, grazzi ħafna. Signor President, aħna nafu kem hija negattiva situazzjoni fl-Iran aħna naturalment nixtiequ nappoġġaw demokratiċi f'dan il-pajjiż li appoġġaw il-ġustizzja aħna nikkundannaw is-sentenza kontra is-sentenza kontra Sinjura Barani u um, sentenza kontra Sinjura Axtjani. Jiena minħatijaj nixtieq li aħna kollha kemm aħna nisqu fuq l-importanza li l-istati kollha jżommu ma' prinċipji sekulari u li jevitaw li jkun hemm taħwit u taħlit bejn il-leġiżlazzjoni u r-reliġjon u rrid ikun hemm distinzjoni bej dak li huwa konsidrat bħala dnub u dak li huwa reat kriminali. U għal din raġuni jiena nixtieq nappellaw l awtoritajiet kriminali sabiex huma jipprojbixxu il-minajra bikwita ta' xejn il-sentenza tal-mewt għall adulteri Grazzi ħafna sa naddu għas-Sinjur Speroni għal-Miruta. Grazzi ħafna, Signor President. Jiena nixtieq li nappoġġi dak kollu li ntqal sissa ġifieri illi din il-prattika ta' tħaġġir minħabba l-adulterju jew konsidrat bħala dnub fir-reliġjon m'għandix tinbidel f'daqqa waħda f'reat kriminali m'għandhomx ikunu kundannati għal mewt minħabba dawn id-nubit li qed jikun konsiderati bħala reati kriminali, jiena naħseb li da kollu li qed jintqal bħalissa joħroġ minn deġenerazzjoni sħiħa ta' estremiżmu reliġjuż, ta' interpretazzjoni fundamentalista ta' liġi Iżlamika illi ħafna nies din jippruvaw jintroduċu anke fl-Ewropa ħiesa demokratika. Grazzi ħafna sanaddu għal kelliema l-oħrajn li xtiq jitkellmu għal Nasmina Mazzoni issa li xtiq titkellem għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjora President, jiena nixtieq ringrazzja lil dan il-Parlament tal-li laqa il-vot unanimu l-anticipazzjoni tad-diskussjoni ta' dan il-punt taqsek importanti jiena naħseb li flimkien mal-kollega Anġelilli u kien hemm ħafna wkoll kollegi oħrajn illi iffirmaw kollha kemm aħna nixtiequ li nsalvaw il-ħajja ta' din, nsalvaw din il-mara. Jena naħseb li din il-kundanna ma tistax eh, tibqa dejjem minħabba li mhijiex aċċettabbli għalfejn il-mara kienet kundannata. Jiena naħseb ukoll li din il-mara tirrappreżenta eh, situazzjoni u storja ta' ħafna u ħafna nisa illi ma kundannat inġustament. Jiena naħseb illi li dun attenti fir-relazzjonijiet tagħna mal-Iran. L-Iran dejjem qiegħed ikkażbar drittijiet tan-nisa u anke eh, rrid jara li jirrispetta drittijiet u l-kriterji tal-organizzazzjoni internazzjonali. U aħna rajna wkoll li anke dak għandu x'jaqsam ir-rapport tal-Iran ma' pajjiżi barranin. Aħna kemm il-darba rajna illi kien organizzazzjonijiet internazzjonali bħal ġrus maquda kemm il-darba resqu wkoll moratorji dwar il-pina tal-mewt huma jaħsbu wkoll l-Iran xorta waħda qegħdin ipoġġu madwar il-mejda fid diskussjonijiet li jkun hemm fil-ġnus maquda favur it-drittijiet tal-bniedem. Jiena naħseb li jekk aħna rridu ngħidulhom milli jekk huma jixtiequ li jkollhom kuntatt magħna u jinnegozjaw magħna aħna għandna drittijiet u standards li rridu jkunu rispettati. Jiena naħseb ukoll illi rridu nassumu responsabilità tagħna. Il-ġiba tagħna u l-mod ta' kif aħna naġixxu dwar sitwazzjonijiet partikolari jistgħu jinfluenzaw il-pożizzjoni tagħna u l-mod ta' kif nidru aħna rridu ninaqdu kontra dawn is-sitwazzjonijiet. Kien hemm ukoll protesta ta' żgħażagħ Iranjani, Taljani u qalu li aħna ma nistgħux eh, nbidlu sitwazzjoni fl-Iran sfortunatament aħna nistgħu nsalvaw il-ħajja ta' din il-mara però mhux is-sitwazzjoni ma nibdilx il-ħajja fl-Iran, però aħna rridu nkunu eh, rridu noqogħdu nkunu iktar stretti u naraw li aħna u nurruhom li aħna lesti li niddu azzjoni anka saħan sitraslu l-embargo jekk nħunu bżonn. Grazzi ħafna Sinjor Kosta. Grazzi ħafna Sinjor President, jiena naħseb li permezz din id-diskussjoni, f'din id-diskussjoni naxtaqt li kien kien ħajkun hemm ħafna iktar nies preżenti f'din il-kamra. U jiena naf ukoll li kien hemm eluf ta' nies li kienu qegħdin jipprotestaw minħabba l mewt traġika ta' Sakina Xtani, anke ta' Sajid u ħafna ħafna nies li protestaw minħabba nisa illi kienu qed jinżammu l ħabs minħabba raġunijiet inġusti. Id-drittijiet tal-bniedem huma l-istess huma universali għal kull pajjiż. Hemm bżonn illi aħna nitolbu kemm il Catherine Ashton kif ukoll il-Kummissarju ta' Drittijiet tal-Bniedem Sinjura Redding sabiex dawn iż-żewġ nisa li għandhom statut importanti ħafna jappellaw u japplikaw għall-lajruna internazzjonali sabiex inwaqfu din il-prattika Eh, Barbara u Orbli tal-tħagġiru naraw illi ikun hemm moratorju għas sentenza tal-mewt. Aħna fl-Italja nappoġġaw dan kollu u naħseb illi għada fil-bitħa tal-Parlament <laughs> Ewropew ħajkun hemm protesta wkoll quddiem il-Parlament ħalli jkun hemm iktar simpatija għal dawn in-nies appoġġ għal dawn in-nies u sabiex noħolqu iktar informazzjoni dwar is-sitwazzjonijiet u l-ħajja diffiċli li jinsabu fiha dawn in-nies li huma akkużati għal riġinijiet inġusti. Mson nappellaw iktar rispett tad drittijiet tal-bniedem ħalli jkunu iktar kredibbli fajnejn l-imsiba tagħna fuq livell internazzjonali grazzi ħafna s-sana nadwar Sur Kil Nielsen. Signora Kil Nielsen, sarċ minuti u Grazzi ħafna, Sinjor President. Il-kas ta' Sinjura Sakini Ashtani ħaqlet lil ħafna nies. U anke il-kas ta' Sara Varami li tinsab fl-istess sitwazzjoni u medda li tkun maqtula wara proċess fil-qorti illi tmexxa f'kundizzjonijiet simili għal dak ta' sinjura Xtjan li kienet torturata, kienet violentata, kienet sottomessa l-tortura minħabba raġunijiet simili wkoll minħabba illi għamlet nubu fajnejn il-tmexxija fajnejn il-gvern dan hija konsidrata wkoll bħala reat kriminali. Organizzazzjonijiet bħal Amnesty International edin jiddeskrivu situazzjoni li jinsabu fihom dawn in-nies, edin jinżammu f'postijiet kważi li jisom gadget, żgħar ħafna fi qasbis jistgħu jiċċaqalqu kundizzjonijiet inumani, aħna rridu kopru nappellaw sabiex is-sentenza tal-mewt eh, tispiċċa għal kollox u eh, naturalment aħna qegħdin nappellwaw ukoll sabiex jinħelsu il-minuri minħabba li f'dawn il-pajjiżi li aħna din nitkellmu fuqhom ħafna minuri din ikunu kondannati għal mewt. Grazzi ħafna issa ngħaddu għassu Rossi. Grazzi ħafna dan l-aħħar rajna illi kien hemm ħafna mexxejja politiċi u membri tas-soċjetà ċivili u nies intellettwali wkoll mill-knejjes kattoliċi li tkellmu favur il-ħelsien tas Sinjura Ashtiani illi kienet ikkundannata għad ħaġġir u sentenza tal-mewt minħabba adulterju. I ammettiet illi għamlet dan, però ammettiet wara li issawtet 99 darba. Hija verament orribli, dinja pur, dinja tortura fl-iktar forma pura tagħha u jiena naħseb illi bħalissa għandna mill-inqas 40 nisa fil ħabsiet tal-Iran li qegħdin jistennew li ikunu kondannati għal-mewt ukoll. Ġifieri rridu nedu azzjoni ħalli nkopru niġġieldu kontra din il-prattika onumana. Grazzi ħafna, Signor Ġifler. Grazzi ħafna, Sinjuri, jiena nixtieq illi nkellimkom fisem is-Sinjura Darti illi resqed din riżoluzzjoni fisem il-grupp politiku. is Dartin xtaqet illi il-Parlament Ewropew jitkellem jitkellem favur dawn l-organizzazzjonijiet illi jixtiequ li kondannaw din is-sentenza tas Sinjura Xtjani li ħatkun mħaġra għall mewt Il-kollega il-Sinjura Xtjani Is-sinja Dani li dejjem xtaqet eh, tiġġed favur id-drittijiet tal-bniedem xtaqet ħafna titkellem u eh, anke f'dak li għandu x'jaqsam id-drittijiet tal-bniedem fuq livell universali dejjem rridu nisqu fuqhom u rridu kemm importanti li rridu li jkunu rispettati. U eh, jiena nixtieq lill parlament Ewropew jikkundanna dejjem kull tip ta' vjolenza kontra in-nisa minħabba nix ħaġa inaċċettabbli il-kollega tal-bitni sabiex niġbil konnotazzjoni dwar bosta każijiet oħrajn u fil-każ tas Sinjura għaxtjani kienet sforzata sabiex tammet illi kellha tort u Eżis, sinjuri, aħna nishtiqo nitkellmu fissem dawn iż-żewġ nisa li m'għandhomx il-possibilità li jiddefendu lilhom infushom u jiena fissem il-kollega tiegħi nixtieq li nitlobkom ħalli nkunu għan kollu għan nitkelmu b b'mod iktar qawwi u b'saħħtu kontra dawn l-atroċitajiet. Grazzi ħafna Sinjura Gomez. Grazzi ħafna dawn il każijiet huma ftit każijiet minn ħafna illi hemm fir-realtà ta' kundanni u sentenzi inġusti. U eh, ħafna nies illi qegħdin jippruvaw jiddefendu drittijiet ċivili u tal-bniedem qegħdin ikunu kundannati wkoll speċjalment fl-Iran li mhux qed ikun rispettat id-drittijiet tal-bniedem aħna rridu nippruvaw nintervjenu ħalli nippruvaw inqanqlu iktar passjoni favur id-drittijiet tal-bniedem. Aħna għandna relazzjonijiet ma' l-Iran, relazzjoni diplomatiċi, jiena naħseb li riżoluzzjoni li aħna ħanivutaw fuqha għada fil-Parlament aħna rridu nisqu fiha illi dak kollha li huma responsabbli għal libertajiet ċivili fl-Iran m'għandhomx ikollhom il-possibilità li vvjaġġaw jiġu fil-pajjiżi Ewropej. U m'għandhomx ikollhom aċċess lanqas għal flejjes u għal flejjes tagħhom fil-banek. Jiena naħseb li rridu nagħmlu dak kollu nistgħu sabiex nipproteġu wkoll dawk li qed jiġġieldu favur id-drittijiet tal-bniedem fl-Iran. Dan huwa marbut ma' dak li l-Iran bħalissa hija jagħmel aħna mhux biss qegħdin niddefendu valuri Ewropej iżda il-valur ta' protezzjoni ta' drittijiet tal-bnidem. Grazzi ħafna Sur Kavalju għal-minuta. Grazzi ħafna, Signor President. Nafu illi dan huwa simbolu tal-inġustizzja u ksur ta' drittijiet tal-bnidem jiena nixtieq illi nsemma leħni favur dak li għazjenat bħalissa bħala kundanna ta' dritti tal-bidem. Jiena naħseb ukoll li hemm bżonn li nħeġġu l-parteċipazzjoni f'soċjetà ħilsa. U l-ġlida kontra d diskriminazzjoni, naturalment aħna dan nkun din nagħmluh meta nappoġġaw il-kawża ta' dawn in-nisa irridu wkoll nispiraw rriħna mill-ġlida ta' dawn in-nisa u nispiraw ruħna għal futur tajjeb ġust f'dawn il-pajjiżi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Naddu għal-keġ Għandi ħafna kollegi oħra li huma interessati li jitkellmu imma mhux se nkunu nistgħu eh, eh, nagħtuhom il-mikrofonu kollha kemm huma minħabba li rridu nżommu mal-aġenda tagħna. Mela l-ewwel kellima. Signora President, il-kull eh, danna lejn l-Iran huma hija importanti ħafna għax nistgħu nsalvaw il-ħajjiet u qed nagħtu sinjal ċar lill-Iran u anka sinjal ċar lill ċittadini biex ikomplu jiġġieldu għadritijiet tagħhom u għandu jkollna dibattitu separat biex l-azzjonijiet tagħna jkunu aktar effettivi. Aħna eh, naddottaw rezoluzzjonijiet u Eh, anka namlu diskussjonijiet is-sinjura Ashton u kol eh, taġixxi imma ħafna drabi ma jkunx hemm risposta għall-attivitajiet tagħna għalhekk jekk irridu illi eh, aħna nidru bħala l-Unjoni Ewropea li nħarsu il-valuri tal-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja u biex inkunu effettivi f'dak li ngħidu f'dak li nagħmlu irridu irrit illi konna dibattitu separat uh, għal dan is suġġett biex anka naraw x'attivitajiet, x'azzjonijiet ridu nieħdu biex inkunu aktar u aktar effettivi. Mela kelema il-kelem li jmiss minnu toħra. Rridu nikkondannaw l iran kif nistgħu naċċettaw imġiba bħal din daqseg Barbara, tom tafu li meta bnidem ikun se jiġi imħagġar Eh, l-irġiel jintradmu ġotrap trap sa' għaddom u n-nisa sa' onqom, probabilment minħabba il-pudur tagħhom u xek. Mbżon illi il-ġebel illi jitwadbu ma jkunux wis kbar biex joqtlu għom mill-ewel, għas ma jkunux zarwis għax inkella ma jweġġawhomx lil-vitmi. Lil id-direttur ta' ċentru Islamiku ta' Ġenefra għallinna li mhux eh, eh, permess illi eh, il-persuna kondannata tiġi insulentata u wara li jinqatlu dawn imbagħad jitolbu għalihom. Jiena nipproponi li id-dritta ta' dritta azil għal din il-mara u naħseb din xi ħaġa li ħadd ma qala u naħseb li għandha tiżdied fir-riżoluzzjoni. Bilbao Barandizza, bittizja. Grazzi ħafna. il kellim li miss. Grazzi ħafna, Signora President ir-reġim tal-Iran ta' din is-sentenza terribli lil din il-persuna u qed jikser waħda mill-drittijiet umani li aħna eh, dejjem nikkritikaw ir-Ramadan dal-waqt jispiċċa u din il-mara Wanka bina dal-waqt jinqatlu għalhekk aħna rridu nuru l-kundanna sħiħa tagħna biex nippruvaw inwaqfu lil awtoritajiet Iranjani billi jagħtu din is-sentenza dawn il-persuni għandhom jinħel jitħallsu u aħna nitolbu lill membri kollha ta' din il-Parlament biex jappoġġawna. ħaġa daqshekk barbara m'għandix seħ fil-20 seklu, fil-21 seklu. U għanna nkunu aktar ċari, il sinjura Ashton u kulħadd fil-kundanna tagħna għanna nużaw il-setat kolla politiċi tagħna biex l-Iran eh, ħares id-drittijiet tal-bniedem għal minuta il-kellima li jmiss. Grazzi ħafna, Signor President, jena nishtiq nejt li importanti ħafna li nkomplu nġildu favuri drittijiet tal-bnidem jena bħala avukata li li naħdem għal dan l-aħħar 30 sena nixtieq li nkomplu niġġieldu favur dawn il-każijiet ħalli favur dawn in-nisa li jinsabu sofru sakina jiena ktibtu kull żewġ kotba dwar dan is-suġġett. Jiena nixtieq illi niġbed l-attenzjoni tal-Kummissarju Ashton sabiex tiġi l-Ungerija wkoll sabiex tiċċara magħna wkoll li ma drittijiet tal-bniedem għandna fl-Ewropa wkoll. Aħna Il-ħin kollu għadin nitkellmu fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fl-Iran minkejja l-fatt illi l-Ungerija li huwa pajjiż tal-Unjoni Ewropea xorta waħda qegħdin naraw illi hemm ksur simili ta' drittijiet tal-bniedem u għadna l-qwajnina qudiem daw il-każijiet. Skużani, tgħid il-President imma spiċċalek il-ħin sabiex titkellem issa ngħaddu għall-aħħar kelliema, Sinjora Madeja. Grazie Presidente. Grazie, Sir President. Jekk irridu niddefendu s-sakkiner, ġifiri rridu wkoll niddefendu id-dritt tal-ħajja, id-dritt li wieħed jgħix il-Karta ta' Drittijiet Fondamentali tal-Unjoni Ewropea, imma mhux biss il-Karti Kostituzzjonali kollha tal-pajjiżi tagħna issemmu fost il-prinċipji id-drittijiet invjolabbli ta' l-individwu, jiġifieri li jkun hemm dinjità u dritt għal ħajja il-ġlida tagħna ma tix tkun ġlida l-individwu wieħed imma għal bnedmin kollha illi jiċċaħdu minn ħajjithom f'kull parti tad-dinja tkun xi tkun ir-raġuni għal ebda raġuni tradizzjoni, reliġjoni jew reliġjon jew liġi jew awtorità tista' tiddeċidi jiem il-ħajja ta' ħaddieħor Hemm bżonn li jkun hemm interventi qawwijin u deċiżi kontra dawk il-pajjiżi li jagħtu l permessu japplikaw illi titwetta il-pena tal-mewt u ksur kull ksur ta' drittijiet tal-bniedem l-Ewropa tkun deċiża trid tkun soda fil-pożizzjoni tagħha u timponi rispett ta' dawn id-drittijiet eh, sa kien hemm l-ewwel vittma u issa ngħidu għandna ngħidu issa daqshekk. Abschluss der Diskussion erhält erneut die Kommission das Wort bitte. Mela biex nikkonkludu diskussjoni il-Kummissarju darbohra. Signora President, għannom tal-Kommissjoni nixtieq nirringrazzja il-Parlament għal dan id-dibattitu għal l-appoġġ illi uh, ġi espress b'mod ċara unnek dritti għal rispett tad drittijiet tal-bniedem najdilkom illi nserħilkom moħkom illi l-Kommissjoni se tagħmel dak kollu li tista' biex tara li l-awtoritajiet eh, Iranjani jiġu lura għal mejda tan negozjati u biex dawn l-affarijiet jiġu iċċarati. Najdilkom ukoll għan-nom ta' Sinjura Ashton illi aħna maħniex qegħdin namlu biss arrijiet pubbliċi f'dan ir-rigward ngħidilkom illi l-aħħar laqa bejn ir-rappreżentanza lokali tal-Iran il-rappreżentanza tal-Unjoni Ewropea u l-Gvern ta' l-Iran saret fid-29 ta' Awwissu il-Kommissjoni Rappresentant u li se jkomplu jaħdmu sabiex il-riżultati mixtieqa jinkisbu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Mela, il-dibattitu huwa konkluż u il-votazzjoni ssir l-erba f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huma il-diskorsi ta' minuta. Taħt il-regoli 150 tana il-kellima taħt il-regoli taħt artiklu 150. Eh, il-kellima għandhom ħin limitat biex